skont ir-reglu ta' proċedura għaddej din it-talba li l-Kumitat tal-Affarijiet Legali Sinjura Laura Komi talbet illi l-immunità parlamentari tagħha tiġi protetta, is-Sinjura Gabriella Abbatini wkoll talbet u kol talab biex l-immunità parlamentari tagħha tiġi rispettata skont l-artiklu 6 ta' paragrafu 6 tal-reglu ta' proċedura dan għandu jkun